kontent li jintom kontenti u koll. Naddu għal-votazzjoni. Rapport ta' l-Onorevoli Geringer. L-agenda titlobna li votaw skont proċedura semplifikata fuq il-rapport ta' l-Onorevoli Geringer. Nivvotaw permezz ta' ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni. Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. Taddi. Komplimenti l-onorevole. Proset onorevoli Geringer. L-rapport BNF skont proċedura simplifikata nivvotaw fuq ir rapport permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Diment. Rosset ħafna il-rapporter. Votazzjoni skont proċedura semplifikata tar-rapport tal-Onorevoli Winkler. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Avete votato tu? Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. Approvata b'maġġoranza kbira, proset onorvali Winkler. Rapport Hubner, procedura simplifikata, nivvota fuq il-rapport permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Maġġoranza kbira wkoll proset l onorevoli Hubner. Nikjotbuk. Il-magna tiegħi mhux taħdem, tajt il-kallima. Vedremo subbi. Iva, nibatulek il-faħad. Il-servizzi jiġu indirizzu għal-problema tiegħek. Il-rapport Sorjan, proċedura simplifikata, votazzjoni hemm bżonn maġġoranza kwalifikata hawnhekk, votazzjoni miftuħa.

Grazzi. L-autor tar-rapport jiprov dividenza. Uffiċjalment kont vittma ta' attak politiku. Il-kas ma' mbedix mill-Pulizija ma' Departiment ta' Sigurtà illi huwa politiċizzat fil-Litwanja. Provaw jaħtfuni matul il-lejl u waqfuni mill-li niltaqa mal-votanti nitlaq il Tajlandina u l-Indonezja u l-autur tal-rapport qed prova jgħidilkom tilab din il-logħba biex ngħidu hekk. Li ho dato la parola in via del tutto. Tista' tagħla ma tistax tagħmel diskors sejħ li ġamilt fil-komitat, ma tistax toqgħod tirrepeti diskors diskorsi hawnhekk. Čia nėra, čia, čia nėra kalba, kurį aš kalbėjau. Kam... Dan mux diskors li għamilt fil-komitat. Al kontrarju, ma ħallewniex nitkellem fil-komitat. Din id-deċiżjoni ittieħdet uh, eh, mod simili bħal żmien Stalin. Votazzjoni minu favur jolli dejħ. Minu kontra? Min jastjeni, il-rapport jaddi. Rapport jakolino. Ftejn bil-Unjoni Ewropea u l-Ġappun. Il-rapport Rissur Jakolino. Grazie President. Mussani fit-tul. Dan u l-ewwel ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun u għal daqstant għandu valur simboliku importanti ħafna. Qed nitkellmu fuq attività importanti għall-aħħar li tirrappreżenta moment importanti fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Ntlaħa punta bilanċ bejn ħtiġijiet illi e, jgħinuna nżommu il-prodott skont għal aspettattivi għal daqstant għan nivvotaw favur għal dan jirrapprezenta pass konkret skont il-ħtiġijiet ta' ċittadini ta' żewġ naħa tal-modernizzar tal-ġustizzja li tgħaddi permezz ta' ftehimiet bilaterali bħal dawn grazzi. Grazzi onorevoli Jakolino nivvotaw għal daqstant fuq ir-rapport nivvotaw minnu favur il-rapport Jakolino minu kontra astenzjonijiet il-rapport jaddi. Grazzi proset. Rapport Lehner. l-interkonnessjoni ta' reġistri kummerċali. Ollu dejkom minnu favur il-rapport. Minnu kontra, astenzjonijiet jaddi. Rapport Schroeder, iżvilupp tal-potenzjal ta' xol intampiegi ta' ekonomija sostenibli ġdida. Il-rapport edik joġoba. Brevemente. Fil-qosor, jgħati President. Grazie ħafna, President. Kollegi. Staqt nġbdilkom l-attenzjoni għal moment storiku. Aħna fil-Parlament ħadna l-inizjattiva għal xogħlijiet ekoloġiċi u għat inwittu triq u nagħtu l-akil manuvrar għal tkabbir sostenibli u aktar xogħol. Qed insegwu l-eżempju tal-politika amerikana, nżommu xogħlijiet sostenibbli. Sitt komitati f'dan il-Parlament, eżis kollegi, ħadmu fuq dan ir-rapport. Xtaq nirringrazzjom il-kol, nirringrazzja l-rapporters, u anka li shadow rapporters illi ħadmu bisħiħ fuq dan il-rapport. Ninsab sodisfatta illi l-Presidenza Belġana għalet minn qabel illi se jieħdu din l-inizjattiva, se appoġġaw din l-inizjattiva tal-Parlament, se jieħdu għoddim il kunsill sabiex tersa qoddim is-summit f'Deċembru. Din hija inizjattiva tal-Parlament Ewropew għal ġejjini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nivvotaw għal naqstant. Nollu dejna minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet jgħaddi rapport. Proset li rapporter. Rapport Port Trzaskowski. Osla li fil-rigward tal-implementazzjoni sejata su intern, relazzjoniet ma l-Izvizzera. Il-rapporter jek joġbu iżom fil-qosor. Whoops, doesn't work? Okay. Just wanted to thank... Staqt nirringrazzja li ċermen tal-Komitat Assu Intern Malcolm Harbour sabiex mexxa dan il-proċess u anka li shadow rapporters. Illi kena rapport eccellenti magħhom, grazzi. Grazzi onorevoli, nivvotaw, nollu dejna minu favur, minu kontra, astensjonijiet, maġġoranza kbira proset Sur Sakowski rapport ta' l-onorevoli Zalba Bidegen fuq il-klawzola ta' salvagwardja bilaterali tal-ftejim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea. Nizominaw il-proposta ta' regolament emendi tal-komitat kompetenti blog vote minu favur. Minu kontra astenzjonijiet jaddu l-emendi nivvotaw issa fuq il-proposta tal-komitat Komitat kif inni modifikata minnu favur. Minnu kontra astenzjonijiet taddi. Skont il-regolament s sanati il-kelma l-rapporter. Prego. Nik joġbok. Signor Presidente, il tratado di Libre Commercio con Korea del Sud. Grazie ħafna. L-ftajim ta' kummerċi l-esma l-Korea t-isfel ħajftaħ opportunitajiet għall-industrija tal-Unjoni Ewropea tal-Korea t-isfel ma sabiex nidġildu effetti negattiva fuq l-industrija Ewropea mżon ikonna dan din il-klawsola ta' gwardja Il-gruppi politiċi ftemu l-ġemma l-oħra illi wasal iż-żmien illi l-plenarja tivvota fuq l-emendi approvati fil-Komitat Votwed Biskontra fil-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali fix-xar ta' Ġunju. Qed nitkellmu fuq li niżguraw li l-klawżol ta' gwardja tkun applikata u tkun effettiva. Deċidejna li nitkellmu fuq il-emendu ta' regola 57 qed nipproponu qed nipproponu li nipposponu il-votazzjoni fuq l-att leġislattiv u namluha fit-tieni sessjoni ta' Ottubru. Deċidejna unanimament li ma nagħlqux il-bib għal ftejim potenzjali wara l-ewwel qari. Naħsbu li dan huwa possibbli, ma sabiex nagħmlu dan huwa essenzjali nibatu sinjal ċari li aħna maquda u b'saħħitna fost il-gruppi politiċi differenti. Huwa importanti li l parlament Ewropew eh, f'termini ġenerali jaddotta pakket emendi. Grazzi ħafna. Il-Komissjoni Ewropea issa? Prego. Jek joġbok. Uh, Commissioner de Gucht, Kif qal il-Kummissar de Kort saħna nilqaw il-kooperazzjoni mal-Parlament il-votazzjoni tal-lum hija dwar l-emenda ma mhux fuq il-proposta leġislattiva sabiex nalqu punti u kon nilqu ftejmu l ewwel qari possibilment. L-ewwel trialgu kena eh, kena l-ewwel trialgu fit-30 ta' wissu u x'aktarx konna it-tinwiet fit-22 ta' Settembru. F'dan l-istadju l kummissjoni ma tixtieqx tesprimi ruħha pubblikament sabiex it-trialogu eh, jingħala. il kummissjoni tieħu pożizzjoni definittiva u tiħu azzjoni jekk neċessarju wara li jintem il-proċess tal-ewwel għari. Grazzi ħafna. Nivvotaw għal stand fuq il-proposta ta' rapporter. Minu favur? Minu kontra? Astenzjoniet? Proposta ta' Grazzi Grazie proset. L-rapport bove fuq tħulġus tal-bdiewa. proposta ta' rizoluzzjoni. Emenda wieħed. Votazzjoni sempliċi minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Emenda wieħed ma taddix. Paragrafu 6. Votazzjoni distinta minnu favur. Kontra astenzjonijiet, paragrafu 6 jaddi. Paragrafu 8 bżewġ partijiet. L-ewwel parti minu favur, minu kontra, astenzjoniet, taddi. Tieni parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 10 żewġ partijiet. L-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi, tini parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 13. Nivverifikaw fuq it-tieni parti ta' paragrafu 10, votazzjoni miftuħa. Ivvota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Kelli raġunjien d-darba, għalix taddi. Paragrafu 13. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kolħat? Votazzjoni maluħa. Ma taddix L-Onorvali Kostinger eh, ti proponi emenda orali paragrafu 21. Onorvali Kostinger, jek jħoġbok. Grazie ħafna, Sur President. Paragrafu 21 nishtiq nżid ma zewċ prodott agrikoli ngħidu. Below purchase price of agriculture produce at community level. Vielen Dank. Grazie ħafna. Għaw minu kontra din l-emendorali? Ma jidirx li għaw kollegi kontra, għal daqstant inkomplu. Paragrafu 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-vota kolħat, votazzjoni maluqa. Paragrafu 21 jaddi Paragrafu 24, żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur, kontra, astenzjoniet, taddi. Paragrafu 25 minu favur, kontra, astenzjoniet, taddi. Paragrafu 28 dawk favur, kontra, Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 33, 33, żewġ partit l parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 34 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 36 żewġ partit l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dak favur kontra astenzjoniet taddi. 37 fl partit l ewwel parti dak favur. Niskuza ruħi, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. L-ewwel parti taddi. Tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Tini parti ta' d-dewkol, telet parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ta' d-dewkol, telet parti. Paragrafu 38, zewġ partijiet, l-ewel parti, dawk favur kontra, astenzjoni tgħaddi. Tieni parti dak favur, daw kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 39, l-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjoni tgħaddi. Tieni parti dak favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi wkoll. 41 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Paragraf 42, l-ewwel parti. Verifika fuq 42 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Quarantadue 42, f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 46 l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 47 l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti ta' 47 ta' favur kontra astensjoniet taddi. 52. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Ma taddix, ma jaddix paragrafu 52. 54, zewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 60 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 60 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 62 dak favur kontra kontra, astenzjoniet ta' 64 dawk favor. kontra, astenzjoniet ma jad. Verifika fuq 64, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. jaddi paragraf 64. Premessa L, pozizjoni distinta, dak favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Emme dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Nivvotaw issa fuq ir-reżoluzzjoni tal-Kommissjoni kompetenti dawk favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Proset u grazzi.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 kontra astensjonijiet taddi. Proposta ta' riżoluzzjoni tal favur kontra astensjonijiet taddi. Proset lill-Onorevoli Portas. Rapport Zvizka. Implementazzjoni u revizjoni ta' regolament tal-Konsil dwar ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materja ċivili u kummerċali. Proposta ta' riżoluzzjoni emenda wieħed. Minu favur? kontra astenzjonijiet ma taddix. Nivvotaw fuq il-proposta tal rezzjoni tal-komitat kompetenti dak favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Proset l-rapporter Zwifka, rapport Parvanova, Paragrafu 2 minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 8 minu favur kontra astenzjonijiet niverifikaw votazzjoni miftuħa fuq paragrafu 8. La votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Ma jaddix paragrafu 8. Paragrafu 9, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi, tni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 11, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi, tni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Votazzjoni miftuħa. La votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 18. L-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Kontra Nivverifikaw votazzjoni miftuħa. La votazione è chi... Votazione maluqa. Taddi. 21 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 23 minu favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 12 minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Akka minu favur kontra astenzjonijiet taddi. I minu favur kontra astenzjonijiet taddi. L minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa o zewċ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astenzjoni tgħaddi. Esse zewċ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjoni tgħaddi. Nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi? Niskuża ruħi qed il-President jettini parti ta' esse dak favur kontra astenzjoni tgħaddi. Proposta ta' riżoluzzjoni minu favur kontra Proset l-Onorevoli Parbanova, l-rapport Pietikajnen nivvotaw fuq paragrafu 5 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Anzi taddi, tini part, l-ewel parti ta' paragrafu 10 kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 28, żewġ partijiet l parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 33 numru 7 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 35 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Proposta ta' rezoluzzjoni per mezza votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Maġġoranza kbira favur, nifirħu l istinjura Pitikajnen. Nista' ngħadu rapport eh, Lucky Guard, amenda numru wieħed dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Complesso la relazione? No, non, si, non, non c'è bisogno. Ser nivvotaw fuq il-rapport kollu kemmu le mem għalfejn jgħid il-President spiċċajna Grazie għafna tal-kollaborazzjoni ta'kom u sanadu għal-ispiegazzjonijiet tal-voti u li tajba lil min serjed.